xun noqsu dan ir-rapport. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda il-mistoqsija orali l kummissjoni fuq lajnuna mill-istat għal reġjuni L-awtur ta' din il-mistoqsija Iġifiri il-President tal-Kumitat Reġjonali, Sinjura Hubner, nixtieq ngħid illi dan il-Kumitat eh, ħareġ b'din il-mistoqsija, għalek għat nistkellem fissem dan il-komitat. Fir-rezoluzzjoni ta' 17 ta' jannar fuq il-modernizzazzjoni tal ajnuna tal-Istat, il-Parlament talep li kunem assoċazzjoni fil-preparazzjoni ta' din il-proposta. U sanżon fil-qasir u kola li il-mistoqsija l-Komissjoni ta' fbija u sa niffoka fuq dak illi aħna imħazbin dwaru hawnhekk fil-Parlament Ewropew speċjalment f'dan il-Kumitat speċifiku. Eh, Palis għadin n-negozjaw dan il-mekkanizmu eh, fuq 20 politika tal-2014 għadin naraw kif ċertu aspetti mandomx eh, razzjonalizzazzjoni meta tqis il-politika reġjonali għandna bżonn eh, konsistenza bejn il-politika reġjonali u l-investiment fil-tkabbir, fix-xogħol u anka fil-liġijiet tal-istat. Aħna imħasbin meta nqisu dawn ir-regoli l-ġodda. Dan huwa l-aħjar mod, l-aħjar ħin, mod politiku, mod soċjali biex nieħdu għal nieħdu azzjonijiet bħal dawn anka fiħdan l-intensità tal-għajnuna statali, anka l-impatt tal-regoli l-ġodda għal daw kolla li jigradwaw minn dawk il-kategoriji iktar zvantagġati. Apparti minn hekk il-Kummissjoni għandha tqis dawk l-ekonomiji li intlaqtu b'mod ħażin ħafna mill-kriżi fejn fondi bħal dawn jistgħu jkunu l-unika sors ta' investiment f'dawk il-pajjiżi fejn il-sitwazzjoni ekonomika hija waħda eh, imwera u miex riflessa fl-istatistiċi tal-2008 u l-2010 għandha titqis ukoll min-naħa tal-Kummissjoni. Aparti minn hekk, ta' reviżjoni tista' tqis is-sitwazzjoni il ġdida u għalhekk il-mistoqsija tiegħi l-Kummissjoni hija għalfejn il-Kummissjoni m'għandix data eh, permanenti u tħallija iktar miftuħa kif nibħalissa aħna maħniex ċerti jekk il komissjoni xed tieħu l-approċċ it-tajjeb. Fejn hemm żoni żvantaġġati, żoni metropolitani żvantaġġati fil-kontest politiku legali bħalissa fejn hu involut il-Kumitat fuq l-Iżvilupp Reġjonali huwa importanti ħafna illi l-Kummissjoni tkompli dialogu tagħha magħna biex nikkjarifikaw il-punti kollha u biex ukoll innaqsu ir-riski ta' effetti mhux mixtieqa u nittamaw li kun hemm din it-tip ta' kollaborazzjoni u nixtieq ukoll nenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni bejn il-kummissarju kollha, speċjalment bejn il-kummissarju Han u kummissarju Almunja għaliex aħna nemnu illi din it-tip ta' kooperazzjoni tista' twassal għal regoli illi jippermettuna nużaw aħjar il-potenzjal tal-politika reġjonali meta tqis il-sitwazzjoni ta' kriżi ekonomika fuq il-kompetittività kif ukoll il-ħolqien ta' xogħlijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nilqa' l-Kummissarju Almunja u nitolbu eh, biex nisimgħu l-kummenti tiegħu. Grazzi ħafna Sur President, grazzi ħafna wkoll lil Sinjura Hubner ex kollega tiegħi fil-Kummissjoni. Grazzi ħafna tal-qajjem dan id-dibattitu eh, illum hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jiena musa noqgħod nirringrazzjak għal ħin illi qed twassal dan id-dibattitu però nirringrazzjak għal xorta. Meta tkun trid tismani jiena sa nkun hemmhekk u sankun kontent u kol biex namel diskussjoni għanga fil-komitat tijak fuq dawn il-linji gwida illi nistaw niddiskutu b'mod intern anka fil-Kummissjoni għanna dibattitu politiku fuq dawn l-abbozzar tal-linji gwida eh, fil-bidu ta' Mejju. Għandi dibattiti wkoll eh, mal-Kumitat tar-Reġjuni, kif ukoll mal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u anka laqad bilaterali u multilaterali ma' ħafna rappreżentanti tar-reġjuni mill-istati membri differenti u anka san nipparteċipa f'xi dibattiti nazzjonali. U allura jekk tixtiqni hemmhekk jiena kuntent ħafna li niddiskuti l-kwistjoni iktar mill-qrib mal-kumitat tiegħek fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna batna l-ewwel eh, abbozz li l-Parlament biex jipparteċipa fil-konsultazzjonijiet pubbliċi flimkien ma' partijiet interessanti oħrajn, parti minn hekk jiena wkoll inqis l-opinjoni tal-Parlament eh, milli l-opinjonijiet l-oħrajn ovvjament. Din kienet opportunità biex intejbu l-abbozzar oriġinali fuq l linji gwida u nistgħu ma komplu ntejbu sal aħħar ġurnata. Palma qed Nixtieq nippreżenta il-kulleġġ tal-Kummissjoni il-proposta finali lejn fil-bidu ta' Ġunju u l stati membri u r-reġuni talbu l-Kummissjoni biex ikollhom biżejjed ħin jimplementaw dawn il-linji gwida qabel il-bidu tas-sena li jmiss. Aħna niddependu fuq numru ta' aspetti biex naraw jekk dawn il-linji gwida ikunix possibbli għall-ewwel ta' jannar li jmiss jekk le dan sa jwassal iktar eh, posponiment eh, ta' dawn il-linji gwida, però dan jidepend fuq ħafna kustjonijiet. Waħda mill-kustjonijiet li inti wkoll semmejt huwa il-bżonn illi jkun hemm konsistenza bejn il-linji gwida reġjonali u anke l-politika reġjonali anka fiħdan il-fond ta' koeżjoni u dak strutturali. Dan ifisser illi il-kriterji għandhom dejjem ikunu l-istess sabiex il-linji gwida jkun jistgħu jħolqu qafas illi jipprovdi għajnuna lill investituri għal numru ta' reġuni u dan inti tafu mod tajjeb. Taf li hemm ċertu aspetti simili u mbagħad aspetti differenti. Ovvjament jiena kkuntattjat il-kollek tiegħi ħan u koperajna ħafna u ir-razzjonalità ta' din il-proposta fuq linji gwida e, u nafu kemm hija importanti u għalhekk ħankopru naħdem fuqha. Mod partikolari inti wkoll semmejt żewġ jew tliet punti illi jiena nixtieq nindirizza wkoll. L-ewwel il- il-kopertura tal-popolazzjoni. Meta tqis din il-possibilità ta' lajnuna li sa' issa hija 45 fil-mija f'meta fl-oriġinali kienet 42 fil-mija. Però probabbli minħabba li issa ridu nqisu s sitwazzjoni partikolari tal-pajjiżi li qegħdin fi kriżi eh, kbira bħal pereżempju Greċja u Ċipru, forsi l-kopertura finali sa tkun iktar olja fil-linji gwida l-ġodda mill dawk preżenti. U naħseb illi din hija raġuni għal fej ninkwit m'għandniex ninkwitaw. Issa punt ieħor, aħna qegħdin nipproponu li jkun hemm intensità iktar għal dawk il-reġjuni iktar svantaġġati Dan għalfejn għaliex meta nqisu l-Unjoni Ewropea kollha differenzi, hemm inqas differenzi lum il-ġurnata minħabba politika passata anka mekkanizmi oħrajn relatati mal-għajnuna reġjonali għal dawk l-investituri fost oħrajn u għalhekk id-differenza reġjonali mod ġenerali qiegħda tonqos u għalhekk irridu nqisuh dan l-aspett apparti minn hekk hemm raġuni iktar importanti. Aħna zidna id-differenza fil- kapaċità budgetarja tal-istati membri. fejn hemm bżonn il-fondi l-investituri jekk aħna ma naħolqux enfasi bħal din jekk aħna nżommu l-istess intensità li kellna qabel il-kriżi fejn il-kapaċità fiskali kienet eh, iktar ugwali bejn l-istati membri differenti minn flok nejnu it-tnaqis tal-diversità reġjonali nkunu qegħdin noħolqu strumenti li jżida għaliex dawk il pajzi biss illi jkollhom eh, budget tajjeb ikun jistgħu jgawdu minn din it-tip tajnuna statali u għalhekk dan huwa aspett li isna ħafna kwistjoni eh, serja ħafna jina naħseb illi mill-esperjenza tagħna parti mill-lajnuna li ingħatat fiħdan il-qafas fil-passat mhux dejjem kienet ta' inċentiv. Mhux dejjem waslet iktar investiment f'dawn ir-reġjuni li huma taħt il-medja Ewropea per capita. Ħafna drabi din kienet flus li nataw l-investituri illi xorta kienu jinvestu f'dawn ir-reġjuni, anka mingħajr dawn il-fondi. Għalhekk dinja sitwazzjoni diffiċli u numru tal-istati membri eh, tagħna qegħdin f'diffikultà mhux biss issa, manka fil-futur fejn ikunu daħlu fis-seħ dawn il-linji gwida, sal-aħħar kumment naħa tiegħi Jiena naqbel miegħek. Inti meta semmejt il-reviżjoni midterm ta' nofs il-mandat, speċjalment bejn il-periodu ta' l-2014 u l-2020 hija importanti ħafna meta tqis l-evoluzzjoni differenti per kapita bejn istati membri differenti ma anke istati membri fissom. Grazzi ħafna sur kummissarju. Issa l-kellima eh, fissem il-gruppi politiċi. Is-sur Vlasek. Nibdew bil-kommenti tiegħu. Minuta u nofs. Grazzi ħafna sur President. Sinjuri, il-modernizzazzjoni ta' dawn il-regoli ta' lajnuna statali sfortunatament qed issir fi żmien fejn politika ta' koeżjoni għadha mhijiex finali. U minħabba dan kollu qegħdin niftħu lilna nfusna għal ċertu riski u għalhekk nixtieq semmi wieħed ġifieri l peace budgetarju. għal dawk l-istati membri illi japplikaw għal din it-tip ta' għajnuna kemm għal istatu kemm għal reġjuni għaliex ma jkollhomx għalfejn jiddokumentaw il-benefiċċji eh, anka l-intraprizi u għalhekk jina ninkwieta kif sa nużaw din it-tip ta' infrastruttura biex niġġeneraw tħul eh, irrispettivament minn ikun qed jimplementa fuq livell statali, komunità jew inkella anka fuq livell reġjonali dawn huma kwistjonijiet eh, relatati mal-ħin u l-impenni l-oħra li nieħdu. u apparti minnek meta nqisu l-kondizjoni ta' egzante għal l-applikazzjoni ta' lajnuna. U għalhekk ninkwieta illi se jkun hemm żieda tal-pis amministrattiv għal l-istati membri. Grazzi ħafna. Is-Sur Van Nisteroj. Aziz Kummissarju, Aziz President, mhuwiex tartus biex intejbu situazzjoni sitwazzjoni fil-Kumitat tal-Kwistjonijiet Reġjonali inħadu tappi biex jisir rapport u din il-kwistjoni fuq il-linji gwida u direttivi illi m'għandniex leġiżlazzjoni fuq minnaħa tal-Parlament, però hija importanti ħafna li aħna jkollna approċċ konsistenti għal kumpanija, ċittadini kif għal awtoritajiet. U għalhekk f'dan il-kumitat sa niprofdu rapport illi sa nivotaw fuq u f'Mejju. Issa xin il-kussjoni li għanna d Hemm numru ta' direzzjonijiet differenti, hemm numri differenti u ħafna drabi hemm differenzi li m'għandniex bżonnhom fit-territorji u fir-reġjuni differenti apparti minn hekk. F'partijiet tal-Ewropa il-kumpaniji il-kbar ħafna drabi jiġu esklużi meta tqis illi mbagħad setturi oħrajn qegħdin jidħlu fil-fondi ta' koeżjoni. Irridu ninvolvu anke dawn il-kumpaniji u jkollna teknoloġija ġdida. U fir-reġjuni ovvjament il-kumpaniji kbar huma wkoll importanti. U ċerta li ċert li tista' tagħtina reazzjoni fuq dan il-rapport il jiena semmejt iktar tard. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Kleva. Meta tqis eh, dak li proponiet il-Kummissjoni fih dan il-Kumitat, eh, nixtieq ukoll aħna fil-Kumitat tagħna. Sa nitkellem bil-lingwa tiegħi. Din il-proposta hija waħda adegwata u nemmen illi sa tkun eh, xi ħaġa pożittiva tkabbir u għax-xogħol, però imħasba fuq l-approċċ kontradittorju ħdan eh, l-għajnuna statali meta tqis il-qaffas tal-politika tal-koeżjoni fil-mandat li jmiss. Għanatikom eżempju. Fl-Slovenja dan eh, jirrappreżenta iktar minn nofs Din hija ħaġa li trattata bħala kategorija tal-xibka ta' sigurta <clears throat> dawk li eh, qabżu kategorija ta' tranzazzjoni. Ir-reġun huwa dependi ħafna fuq l-għajnuna tal-istat. Il-fuq minn 1600 impieg ġew moħluqa fil eh, kontesta ta' din l-iskema. Mżon bżonn li kunem hemm sinerġija bejn il-tibdiliet fil-politika ta' koezjoni u l-politika biex tina tiġi motija għajnuna reġjonali. Slavonja tal-ponent ġa għanda eh, xibka ta' sigurta għanda il-Komissjoni għanda tiżgura li fis-seba' sin ġejjin toħloq eh, trattamenti gwali. Grazie President, l-ewwel nettina nixtieq nirringrazzja lill-Viċi President tal-li ġewnek sabiex jiddiskutu del kwistjoni importanti immens dwar il-linji gwida għal-għajnuna mill-istat 2014 tal-2020. U il-Viċi President jaf xini l-opinjoni tiegħi dwar din il-kwistjoni għaliex jiena intqajt diġà miegħu. L-ewwel nett u essenzjali l-kopertura tal-popolazzjoni fl-Irlanda ma titnaqqas ħadd ma semma l-Greċja u l-Portugal naf illi inti ma semmejx il-pajjiż tiegħi illi bata wkoll u jiena sodisfatt illi dan jista' jissemma raġuni żbaljati jkun hemm tnaqqis jista' jwassal għal sfidi kbar ekonomiċi. Jiena mħasseb immens bil-prospett sabiex dan jiġi projbit l intrapriżi kbar u reġuni bħal l-Irlanda, l-iktar reġuni remoti fil-majistral u fil-punent tal-Irlanda ser jiġu mill-quta u dan jinkludi ż żoni fejn jiġi mitkellem l irlandis u fejn jiena kont responsabli ftit ta' snin ilu. Lajnuna ta' investiment hija meħtieġa sabiex nindirizzaw problemi reġjonali bħal pereżempju il-fatt il li dawn ikunu reġuni mbeda b'mod ġeografiku u jkunu reġuni periferiċi u dawn il-reġuni għandhom bżonn ta' ċertu għajnuna hemm kumpaniji internazzjonali li jimpjegaw aktar minn 250 miljun u għandhom fatturat li akbar minn 50 miljun il-Kummissjoni il qalet illi hija se tkompli tinforviluha fl-innovazzjoni u l-investimenti tal-enerġija fost l-oħrajn. Iżda fl-aħħar net Dan ma jindirizzax l-investiment u l-ħtiġijiet ta' żvilupp ta' kumpaniji li huma ffukati fuq it-kabbir u l-espansjoni. Grazzi tassew tal-indulġenza tiegħek, President. Issa l-Onorevoli Schroeter. Iva, President, grazzi. Kommissarju, Sinjuri, naħseb li l-grupp tal-ħodor huwa l-unika grupp illi jixtieq illi jkun hemm ambitu akbar għall-lajnuna reġjonali għall kumpaniji iż żar fir raġuni żvantaġġati għaliex lajnuna hija dejjem aktar ġeneruża l-kumpaniji ta' daqsijiet differenti u aħna qegħdin niftħu il-bib il ta' sussidji jekk wieħed isir dipendenti fuq is-sussidji f'reġjun partikolari jista' jkun hemm sussidji band oħra u wieħed jaqbad u jitlaq dak ir-reġjun fejn sussidji aħjar u naraw li jkun hemm il-qatt fl-ewwel reġjun. Il-kumpaniji edin jitċaqalqu minn banda l-oħra fl-Ewropa biex jippruvaw jiksbu l-aħjar sussidji. Għazbu dwar il-Nokia per eżempju, minkejja profitti rekord fil-2007 il-Nokia għalqet il-posta ħagġu għabogħon u ma kellhom għajnuna statali ta' 41 miljun euro fl-modi. Fl wara tlet snin emmek u maqalqu sabiex imorru fl-Azja, jiftħu fl-Azja, fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kull darba toqgħod tħallas għal persuni, l ta' persuni li jispiċċaw qiegħda u tħallas għalihom minn fondi oħra. B'hekk bl-appoġġ tal-fondi strutturali, il-kumpaniji l-kbar li qegħdin jiksbu appoġġ irridu il noħolqu kundizzjoni fejn huma għandhom jibqgħu fil-post għall-inqas għal 10 snin. Inkella jkollhom iħallsu kollox lura. Il-grupp tal-ħodor qegħdin jistennew illi jkun hemm dan ir-rekwiżit ta' 10 snin fir-regolament. Komissarju, nittama il-lum ikolli tweġibiet pożittivi minn tiegħek. Grazzi hemm talba għal proċedura tal-karta blu lilek taċċetta? Sur Van Nistelrooy. Rast door de avalanche van opmerkingen. Jina it sorpris dwar dawn il-kummenti dwar kumpaniji akbar, kumpaniji kbar. Is-soluzzjoni hija illi intom qegħdin toffru kondizzjonijiet ċari għall allokazzjoni mill ġdid tal-kumpaniji. B'dan il-mod nevitaw effett ta' eżodu għaliex mhux sew illi kumpaniji kbar u żgħar ma jaħdmux aħjar u ma jistgħu jaħdmu aħjar kuna hemm innovazzjoni fl-Ewropa. Et tweġiba Il-mikrofonu qed jaħdem. Iva, il-kumpaniji l-kbar m'għandhomx bżonn tal-għajnuna. Blajnuna huma kull ma jagħmlu huwa li joqogħdu jiċaqalqu minn banda għall-oħra. Nokja kienet xhieda ta' dan u bekk issa neħtieġu żewġ affarijiet l-ewwel net. Aħna rridu niżguraw il l-kumpaniji l-kbar ikunu eżentati minn din il-forma ġeneruża ta' għajnuna kif li qed tissuġġerix il-Kummissjoni u din il-ħaġa appoġġjata mill-grupp tal-ħodor u t net aħna Irridu illi dawk ir-raġuni l-foqra fejn il-kumpaniji l-kbar jirċivu l-għajnuna u ma jkollhom rekwiżit illi jibqgħu fil-post għal 10 snin. L-Onorevoli Omar G. Grazzi, President, Kummissarju. Il-perspettivi wiesa ta' din ir-riformi jwaslu għal ħafna mistoqsijiet u bħalissa dawn mhumiex aċċettabbli l-iktar għar-reġuni l-ultra periferiċi illi ser isibu ruhom f'sitwazzjoni għar li kienu għal tliet raġunijiet huma ser ikunu parti minn grupp ħafna akbar ta' reġuni illi għandhom aċċess għall-għajnuna t-tininet il-Kommissjoni mhix ser tibqa' żomm u dimajnejha l-problemi ekonomiċi marbuta mal-fatt illi dawn il-pajjiżi jinsabu l-bot miċ-ċentru. It-tielet net. Il-kumpaniji kollha illi qegħdin jaħdmu f'dawn ir-reġuni mhux ser jiġu rikonoxxuti b'mod speċifiku. Tistaw isibu ftejim eh, fuq trilogu dwar li RDF u ma nistawx nifmu għaliex il-Kummissjoni id-deċidiet illi tkompli tavanza hawnhekk irdu nkunu konsistenti fost il-bosta regolamenti li għandna fl-Unjoni. Kummissarju Almunja jiena nirringrazzjak għaliex inti ġejta unek u attendejt dan id-dibattitu lejla għaliex dan juri bitċar it-tisħiħ tal-anijiet tal-politika ta' kompetizzjoni għaskapitu tal-politika ta' koezjoni f'dan ir-regolament. Jiena nieħu gost jekk inti tiġi fih dan il-kumitat tagħna sabiex titkellem dwar dawn il-kwistjonijiet flimkien magħna. Issa ngħaddu għall-kelliema l-oħra l-Onorevoli Zeller żewġ minuti. Wegen neben den Strukturfonds gehören die Regionalbeihilfen. Kommissarju, Kollegi, il-fondi strutturali għandhom dawn sussidji statali sabiex isaħħu l-reġuni u jixprunaw il-kompetizzjoni u ma' wkoll jgħinu sabiex joħol u opportunitajiet ta' għajxin ugwali u kondizjoniet ugwali f'bosta reġuni rajna negozjati ġodda dwar il-fondi strutturali u kien hemm negozjati dwar id-direttiva ġdida li kienu marbuta ma' dawn. Aħna irridu insaħħu l-iżvilupp ekonomiku fir-reġuni kollha, sitwazzjonijiet differenti fil-pajjiżi differenti. Irridu nużaw dawn l-istrumenti bl-aħjar mod proposti tajbin għal sussidji ġodda huma ewlenin u wkoll tajjeb illi il-kumpaniji li jirċivu lajnuna jibqaw fil-lok fil-post meta jirċivu lajnuna din kienet il-proposta tiegħek konorevoli, imma irridu naraw li jkun hemm ċertu żoni ta' sussidji l-iktar ir-reġuni li jinsabu fi frontiera. Dan ma jdux ikun żvantaġġ tal-żoni A. Reġuni, il-żoni ċe u kumpaniji bil-150 eh, mruħ U 50 miljun ta' fattura din hija restrittiva wis neħtieġu limiti. Din hija importanti għal Ġermanja u l-vant tal ġermanja ma mhix għolja bizet għal dawn ir-reġuni. Fid-direttiva rekwiżiti huma wis komprensivi. Hemm bżonn ta' wis burokrazija li wieħed jeleb wis proċessi burokratiċi. Nittama l-Kummissjoni tqis il-kummenti tal-Parlament u intom tirrevedu l-abbozz ta' direttiva. Jiena sodisfatt illi il-Kummissarju ser ikun jista' jiġi fil-Kumitat tagħna sabiex jiddiskuti l-futur ta' dan kollu. Għandek mistoqsija taċċetta? Il-mistoqsija mis-Sinjura Schroeder? Hekk jogħġbok. Äh, Kollegi Zeller, mich würde interessieren. Iva, grazzi, onorevoli Zeller, jiena Etniħu gost il-grupp tijak u koll jappoġġa il-periodu ta' ħames snin fl-abbost tal-Komissjoni li ġi estis għal 10 snin. Dan huwa bħal proposta ta' sussidji tagħna fil-fondi strutturali. Jien mhux qed nitkellem fissam il-gruppi, jiena eh, fisem il-grupp tiegħi jena qed nitkellem għat titolu personali, imma jekk tixtieq tistaqsini iva jiena favur li jkun hemm l-estensjoni ta' 10 snin Issa Sinjura Kadimbach. President, Komissarju, il-proposta tal-Kummissjoni u dispożizzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni jiddependu fuq iż-żoni partikolari li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom u il-livell ta' għajnuna minn entitajiet statali. Il-kummenti tal-Kummissjoni jistgħu waslu għal tnaqqis kbir fl-Awstrija li ammonta għal 50% sa 50% meta mqabbel ma' sitwazzjoni attwali u koll jimponi projbizjoni fuq appoġġ għal kumpaniji il-gbar fl-Awstrija tisfel dan jista' jkollu impatt skont ir-reġim il-ġdid u bekk aħna din il-ħaġa nirrifjutawha mill-bidunet. Aħna rridu li l-politika reġjonali tkun aktar effettiva u tappoġġa il reġuni l-aktar dajfa bħal l-Awstrija t'isfel u ma japplikax biss għall-Awstrija t'isfel imma fl-istati membri fejn hemm bżonn ta' ambitu, ta' biżejt ambitu sabiex tinżamm din it-tip ta' għajnuna u jiġu involuti il-kumpaniji il-kbar. il kumpaniji il kbar il kbar 51 impjegat mhuwiex l-aħjar livell mhuwiex l-aħjar limitu sabiex aħna eh, ma nagħtux lajnuna biex nappoġġaw dawn il-kumpaniji neħtieġu l-impjiegi fl-Ewropa. L-Onorevoli Torer, grazzi President, Komissarju Almunja, għal-liberali jider bitċar illi l-kompetizjoni fil-reġuni għanda tiġi imsaħħa, iżda l-għajnuna reġjonali għanda tiġi motijab b'tali mod illi ma xekkilx il-kompetizzjoni bekk huwa tajjeb illi saru dawn il-proposti b'tali mod illi jassiguraw kompetizzjoni ġusta. Ma dan ukoll il-proposta ta'kom hija e, wis eh, sewda jew bajda m'hemmx triq tan-nofs aħna nemnu illi definizzjoni klassika ta' semis mhijiex tajba biżejjed hemm xi kumpaniji li għandhom aktar minn 150 eh, impjegat imma mhux kumpaniji fuq skala kbira. Bek nixtiequ li jintom iddaħlu aktar flessibilità fil-proposta tagħkom. Aħna nilqgħu il-fatt illi intom qedtu illi lesti illi tassiguraw illi intom ser tollu il-livell minn 42% għal 51% għal eligibilità għal ajnuna jekk turu den tifla ta' taħna l lesti li nivvutaw favur il-proposta issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Delli. Kummissarju, il-kwistjoni tajnuna statali li titħallas fuq livell reġjonali hija kruċjali l-iktar matul dan il-perjodu ta' kriżi meta aħna irridu nerġaw nirpiljaw l-ekonomiji tagħna u niġġieldu il-qatt il-Kummissjoni mhux qed iżomm quddiem għajnejha kategoriji differenti ta' reġuni. Smajna dwar reġuni ultraperiferiċi, ma wkoll dwar reġuni fi tranzizzjoni. Għanna nwafqu lajnuna li titħallas il-kumpaniji l-kbar illi e, imorru band oħra meta jkun hemm kriżi, irridu nappoġġaw lil SMEs illi huma innovattivi u jgħinu l-ekonomija lokali. Iva, Iva irridu niġġieldu e, favori klawżola ta' l-antidelokalizzazzjoni biex nwafqu id-dumping soċjali. Il-kumpaniji m'għandhomx jiċċaqalqu f'dawn l axar snin wara illi huma jirċievu xi tip ta' għajnuna għandhom joħolqu l-impjiegi u mhux iqirduhom hija xi ħaġa redikola illi kumpanija li tibbenefika llum tista' tmur band oħra mingħajr ma jkollha tagħti trot lura il-fondi li hija tkun irċiviet u titlob għal għajnuna addizzjonali taħt il-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni meta hija tiċċaqla lejn stat membru ieħor u tagħlaq il-fabriki tagħha fl-ewwel stat. Inti qed illi Il-missjoni tal-Ewropa għandha tkun dik ta' koeżjoni soċjali, koezjoni ekonomika, koeżjoni territorjali. Aħna għandna naġixxu b'mod globali, għandna naħsbu b'mod globali u naġixxu b'mod lokali. Dan għandna nżommu qudiem għajnejna. Grazzi issa żewġ minuti żewġ minuti għall-Onorevoli Sanchez Schmidt. Grazzi President, Komissarju, kollegi. Il-loġika tal-Kummissjoni għal din ir-riforma hija sempliċi huwa diffiċli illi jitħallsu l-flus u l għalek aħna għandna nadottaw approċċ differenti. Il-test attwali ma mhuwiex ma mal ħtiġijiet tar reġuni f'ħafna stati membri il-kriżi ekonomika waslet Eh, sabiex il-kumpaniji għad diffiċli biex ikampaw u l-għajnuna l sms hija importanti aktar minn qatt qabel issa. Irridu nindirizzaw dawn il-problemi mhux naħarbu minnhom. Dan mhux immirat għal reġuni senjuri mal dawk li qegħdin ibatu bħal dawk ultra periferiċi jew dawk muntanjużi illi għandhom bżonn biżejjed flessibilità sabiex jgħinu il-promozzjoni ta' sostenibilità ekonomika fiż-żoni tagħhom. Aħna iġġilidna favur il-kategoriji intermedji għal reġuni ekonomiċi fit tranzizjoni sabiex huma jirċivu aktar fondi strutturali iżda fil-proposta tal-Kummissjoni il-mappa ta' dawn il-reġuni fit tranzizjoni ma taqbilx ma' l-reġuni pożizzjoni favorevoli. Il-Kummissjoni qed tirrestrinġi l-għajnuna għal kumpaniji li għandhom anqas minn 10,000 impjegati. Naħseb li l-kriżi u rietna illi l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom bżonn ta' għajnuna addizzjonali. Iżda din l-għajnuna ma tistax tasal eh, u minna jibbenefikaw dawk il-kumpaniji li jmorru l-lin mill-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' obbligu li wieħed jimpjega lin-nies fuq it-territorju tagħna jkun hemm proibizzjoni ta' delokalizzazzjoni jekk aħna ngħinu kumpaniji fi problemi u ngħinuhom jinvestu fit-territorju tagħna din mhijiex kontradizzjoni imma hija sine qua non sabiex jinħoloq it-kabbir. Grazie President. L-Onorevoli Miranda. Sur Almunja qed negozj li qed fostna hekk biex tajdinna dwar din din l-element ġdid. Għan għadin fi żmien biex insolvu ħafna riski li hemm il-politika ta' koeżjoni li hija importanti eh, issa fil-kriżi ekonomika u finanzjarja li għadin fija. Aħna qegħdin minn naħa tagħna il grupp tagħna imħasbin dwar il-limitu li hemm fuq l-għajnuna il-territori ta' konverġenza li u intraprizi li jmorru lil minn 250 eh, impjegat u 250 eh, miljon euro. Il-maġġoranza tal-intraprizi fl-Unjoni Ewropea u mażar u medji ta' inqas minn 50 pjegata ħażmin ukoll dwar l-aspett transkonfinali u l-igwaljenza ta' trattament. Eh, naraw li hemm ċerta rekonverzjoni li hemm limiti dwar l lajnuna mill-istat u affarijiet oħra dwar eh, il-moviment eh, bħal warkas ta' Galizja eh, li jista' jiġi konsidrat bħala li għandu ħafna flus imma li mill-lat soċjo-ekonomiku huwa fqir. U kol hemm ħafna migrazzjoni ta' żgħażagħ u hemm ħafna qatt ma huwa l-każ f'ħafna partijiet ta' Spanja. Aħna nħossu li l-effett statistiku li jikkonsidra ċerta territorji li huma onja waqt li fir-realtà huma foqra. Grazzi ħafna. Naddu sta għall-Onorevol Albrecht. Grazzi ħafna. Jiena nemmen l-sfida importanti li hemm fid-dibattitu preżenti huwa l komplementarità tal-politiki Ewropej Għalhekk il koezjoni ta' miżuri forum differenti ta' poċ għal diversi entitajiet. Meta il-Parlament Ewropew qed jinnegozja regolament dwar il-politika ta' koezjoni mhuwiex daqshekk importanti li aħna ninnegozjaw ma ma direttorat jew ieħor Iżda il-fat li aħna qed ninnegozjaw mal-Kommissjoni Ewropea. Li wieħed jinnegozja mal-Kommissjoni tfisser li hemm ċerta koeżjoni intern eh, fil-approċċ lejn il-politika ta' reġjonali u ta' koezjoni eh, indipendentement mill-kommissarji jew id-direttorati. Aħna nikkonkludu n-negozjatijiet fuq il-politika fuq il-fondi ta' politika reġjonali wara diskussjonijiet diffiċli flimkien mal-Kunsill aħna wasanna għal konklużjoni li l-appoġġ għandu jiġi permess sa għandu xaqsam innovazzjoni u kollaborazzjoni bejn eh, intrapriżi kbar u żgħar biex wieħed għandu bżonn li kollu konsistenza fl-approċċ. Jekk aħna nemmnu li f'ċerta post tiġi permess u foħra foħra mhix kompatibbli, allora ikun hemm diskrepanzi. Tkun opportunità tajba l-Kommissjoni biex e, il-Kommissjoni jiddiskuti da fil-Kumitat tagħna. Għaddu issa għaslu Nevoli Nikolescu. Grazie ħafna President, jina nemmen li l-linji gwidi ġodda dwar għajnuna tal istaj reġjonali u għapastaj biex nisimplifikaw il-regoli. Apparti minn dan nishtiq nisħafu l-fat li l-linji gwidi ġodda jamlu referenza għal kuntest ekonomiku li huwa differenti mill-periodu ta' regolament ta' qabel. Jina nemmen li l-aspetti li jem referenza li jom fl-artiklu 107 għandhom għandna nifmuhom fil-kuntest ta' fil-kuntest ta' komunità. Hemm kumpaniji li wieħed jew nota tagħhom eh, kumpaniji li jeċċedu l-numru massimo ta' impjegati, jridu nieħdu nota tal-SMEs bħala kif qal ir-rappreżentant tal-ħodor. Apparti minn daħna ninsistu li l-kumpaniji jibqaw fl-istat membru fej u ma jirċevu din l-għajnuna reġjonali tal-istat. il komissjon għandi tiħdu nota, tiħu nota tal-aspetti speċifiċi, per il reġjoni tal-muntanji, per esempio, dawk li huma eh, affettwati minn għad kbir. Għal-minu ta' nofs, naddu issa għall-onorevoli Tejxej. Oh, grazie ħafna, President, Kommissarju. Il-linji gwidi ġodda għal għal-għajnuna tal-istat li mħalsa fil-livell reġjonali taffettwa ħafna l-gżira tiegħi tal-Madeira l-attivitajiet finanzjarji, l-kwestjoni ta' assigurazzjoni, u affarijiet li ġew trattati dak li eh, ġi jeżisti ġa, imma daw proposti huma iżjed esiġenti Eh, regoli iżiet esiġenti li jaffettwaw ħażin partijiet imbeda tal-Unjoni Ewropea. Ehm, eh, kien hemm eh, proposti tal-Unjoni Ewropea li suppost jaslu sal 2020 li l-sussidju sussidji reġjonali għandhom jkomplu jgħinu lil daw ir-reġuni. Dan ħaġa li ma sibniex fid dokumenti ma jippermettux li jkun hemm trattament preferenzjali f'dan il-każ tinjora kompletament l-esperienza li aħna gwadanjajna matul ħafna snin dak nandu xaqsa xaqsam sistemi għal daw reġuni ekstra periferiċi. U dina għat wassal għal spejjeż addizjonali għal daw zoni ekstra periferiċi għax nafu li daw ħajqumu ħafna flus fil-zona eh, fil-free ta' Madeira ħaj ħajkolla effetti negativi għal-debda raġuni għatwassal għal livell ta' nuqqas ta' sigurta dak li xjaqsam il-ħlas eh, u għanda tiġi reveduta. L-axħar kellim huwa l-Onorevoli Weber. President, Sur Vice President, Hemm punt li nixtieq nisħaq fuq l-moment huwa dwar li l frontiri ta' ċerta stati membri fej jkun hemm żona ta' ta' livell oli ta' għajnuna u waħda le. Dan huwa l-każ fej kien hemm il-portiera tal-ħadit. kollok zona ta' 25 sa 30% bat 6 km l bot m'hemm xejn, ma allura l-ebda raġun fid-dinja ħajkun tista' eh, tiffaċċa dit tip ta' differenzi. Għan nixtieq nitlob il-Kommissjoni li t-rifletti fuq dan mill ġrid Għandna niżguraw li ma jkun hemmx differenza eh, ta' 50% bej frontiera bej raġun u ieħor u għandu jkun hemm limitu għall speċjali. Jien nixtieq nisħaq fuq il-pont li dawn ir-reġuni huma dawk li qed javanzaw eh, l-Ewropa mhux Berlin, Vienna jew Munich huwa f'dawn ir-reġuni tal-frontiera fejn l-Ewropa qed tavanza u dawn huma mm, nies li jaraw differenzi kbar għal huwa taxxa u jew f'modi oħra. U aħna m'għandniex nippermettu li jkun hemm daw diskrepanzi enormi tal-għajnuna li jirċievu Hemm talba mill-lider biex issir lek mistoqsija le. Kartulina blu le, le, mill-lider le, memx, nebda mis talba biex. Mill-lider, fimna ħażin. Issa mm, ħanibdew il-proċess ta' KHDI. Dziękuję, panie Prezidenz. Nibdew bis-sur banki. Grazie ħafna. Ir-regoli ġodda għal fond ta' koezjoni jkunu japplikaw mill-2014 sal-2020 fil-periodu li ġej l-Ungerija tkun fil-grupp A. U dan huwa ħasra għaċ-ċittadini tal-Ungerija. Nisperaw li sal-2020 eh, grazzi għal politika ta' koezjoni u grazzi għal miżuri li l-gvern tal-Ungerija qed japplika il-situazzjoni daw il-raġuni tkun tejbet. Il-prinċipji li l-Kommissjoni tapplika meta tagħti lajnuna għandhom jittejbu. Dak nun xaqsam l-Ungerija il-raġuni ċentrali hija ħaġa li tħassibna għax f'dan ir-reġuni ċentrali hemm ċerta eh, zoni verament dajfa u u l-kommissjoni, u l-professor kommissjoni għandha tittejjeb. Issa għandu issa għall-onorevoli Lohan. Ehm, Grazzi ħafna, President. Il-ruol tal-għajnuna reġjonali hija ċara meta tiġi biex tattira investimenti għal reġuni li huma foqra. Il-miżuri, l-għan tal-miżuri huwa li jħarsu l kompetittività u qed isiru Eh, kriterji tal-eligibilità u rekwiziti esagerati. Ħafna drabi il-kompetizzjoni għall-investituri qed issir bej kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u kumpaniji ta' pajjiżi terzi. Allora situazzjoni toħloq xkiel għall-kumpaniji tagħna fil kontest tal-kriżi preżenti għandna bżonn strateġija Ewropea ġdida li tieħu nota tal-kompetizzjoni internazzjonali li fl-istess ħin tillimita eh, l-kriterja ta' eġibilità għall-għajnuna l-kumpanniji l-kbar li jkunu korrelatati mal-politiki ta' eh, koezjoni industrijali tal-Ewropea. Grazie ħafna. Kellemni miss eh, l-għajnuna statali għall-reġjoni għandha tieħu nota tal-potenzjal ta' tkabbir fis-suq waħdini. Meta għandna eh, ftit eh, risorsi pubbliċi, r rumanija interessata ħafna għax ħafna mir-reġjuni tagħha ħajjaqgħu fil-kategorija A. Ġifiri, kumpanniji li għandhom problemi jikkwalifikaw għall-għajnuna tal-istat. Dal-aħħar, diversi kumpaniji rumena li qegħdin fis-settur tal-azzar u petrokemiċi kellhom diffikultajiet importanti u ftit minnhom kellhom jitelqu eh, n-nies il-barra. Inħossu li fl-eżerċizzju finanzjarju li jmiss l-Stati membri għandhom jużaw il-risorsi tal-budget tagħhom formi effiċjanti u l-għajnuna Eh, tal-istat eh, għandhom jimorru l-dawk il kumpaniji li huma kapaċi iwaslu għal tkabbir ekonomiku jnaqsu il-qat. Għaddu issa għal mm, kellimni miss. Taxxi beosztását. Az indok a jelenleg... Qabel tmim is-sena. Il-gvern jiffoka mill-ġdid il-reġuni, eh, biddel il frontiri tal-reġuni. l sistema bħalissa miex effiċenti bizzejjer. Nafu li 15 senilu reġuni eh, l-frontieri ma kienux adekwati, ma nafu jek nirranġawhom daw forsi jkun iżid effiċenti, għandna bżonn inkunu iżid effiċenti u nfasslu mill-ġdid is-sistema fil-kuntest ta' stat eh, biex dan twassal għal iżid effiċenza forsi il-Kommissjoni tista' tina l-opinjoni tagħhom fuq da. Meta fassanna r-reġuni tal-fronti tal-ġerġuni mm, il-gvern marriċ jigwadanja voti, kull marriċ huwa joħloq ċerta reġuni li ma kienux jibbazati fuq raġunijiet jew bazi storika. Mulțumesc. Pe fondul crizei actuale, revizuirea orientării. Grazie ħafna. Fil-kuntest tal-krisi ekonomika, revizjoni tal-, -tal tal-linja gwidi għal-2020 jista' jkollhom ruol importanti biex jistumalaw il-tkabir ekonomiku. Ma din gwidi ġodda għandhom joħolqu kondizzjonijiet biex tiġi modernizzata l-allokazzjoni tal-fondi li jisimplifikaw il-proċeduri u tnaqqas il-riskju ta' problemi ekonomiċi. Għanna bżon nizguraw li dawk il-reġuni li għandhom qed jiffaċċaw diffikultajiet ekonomiċi għandhom jiġu mejjuna. Jien nixtieq tira l-attenzjoni għal fatt li hemm ir-riskju ta' delokalizzazzjoni ta' attività ekonomika fil-kuntest ta' Ewropa u barra u l mill funtiri tagħha. Għandna naħsbu wkoll dwar li nillimitaw l-għajnuni tal-istat l-intrapriżi kbar. Fl-istess għandna jkun hemm koerenza bej l-għajnuna tal-istat reġjonali u l-politika koeżjoni tal-2014-2020 Aħna għanna u koll natu attenzjoni l-innovazzjoni u r-riċerka. Etnajt, na fi żmien meta l-gvern jitnaqqas eh, qed il-fondi għal riċerka u l-investigazzjoni. Aħna bdejna dan il dibattitu b'ċerta eċċezzjonijiet u nispiċċaw għax minn lider is-sinjura eh, Kalimba talbet għal-keċ li għaj u kol, l-għabura kienet kelmet ġiġa. President, tajt l onorevel Kalenbach minuta hija zmin qasir wis eh, xtaqt najda ħaġa li saqma referenza li jassur t-sella din diskrepanza bej reġuni differenti u klassi differenti m'għandix teċċedi 15%. Jiena naħseb li huwa punt li wieħed għandu jagħmel mal għamlu hawn ħaġa li għandek tiħu li miegħek għala dibattitu tal-lum. Grazzi għafna Eh, l-opportunità biex nalqu l-dibattitu nishtaq nitlob lill-Kummissarju Almunja biex jala d-dibattitu. Thank you very much, President, and thank you very much to all. Uh... Grazie ħafna. Grazie parlament li intervjenu matul il-dibattitu, innutajt li kienem ħafna ideat, kienem ħafna kummenti, kienem ħafna suġġerimenti. Forsi ma nistax nirrispondi, reagixxi għal kollha l-lum punti kolla l intkom għajjimtu, ma fil osor fil-qosor ħafna, nam referenza ftit minnhom. Simplifikazzjoni, dawn il-linji gwida un um, pal ma situazzjoni tal-linji gwidi ġenerali tal strategija ta' modernizzazzjoni tal-għajnuna tal-istat ħaj jippermettu li l-affarijiet ikun zef sempliċi. Aħna ħan naqsu il-burokrasija, ħan ippruvaw eh, nizdi l-edenzjoni tal-blok, ma fl-istess ħin kas wara liħor individualment nkunu zitt esiġenti naraw l-affett ta' esiġenti kunem eh, problemi fil-suq u proporzjonalità bej lajnuna u l-żonnijiet li wieħed isolvi problemi fil so biex wieħed ikun hemm tkabbir ekonomiku u riżultati. Aħna naħseb li kulħadd jaqbel fuq da. Evidentement jiena ħankun kuntent li li kumitat niddiskuti magħhom id-dettalji ta' dawn kwestjonijiet kolla, s-Sunjura Klever, għamel għamlet referenza problema ta' Slovenja li naħħaġa li kol tkellem magħha l-autoritajt Slovenja li naħħaġa li għan solvu għat tħabbil x'rasek dwarda. Il-kwestjoni ta' l kumpaniji gbar, din hija waħda mill-kwestjonijiet li ġiet diskussa. Aħna ma bidinniex fl-abbozz ġurnali il-trattament tal-kumpaniji kbar fil-reġuni A taħt 75% tal-GDP tal-leverage tal union Europea. u fil-proposta inizjali tani aħna proponina li dawk fil-reġuni C dak għandu għandhom iżjed minn 75% tal-GDP tal-Unjoni għandu jirċivu eh, għajnuna sa' kemm huma E jirrispettaw l eh, linji ta' gwida ta' settorali, riċerka, investigazzjoni, enerġija, ambjent, eh, broadband, eh, linji gwidi fuq il-kapital ta' riskju u affarijiet simili għax daw l-investimenti ehm, jisiru fil-raġuni assistiti għaj mejjuna nistaw nżiduhom forsi bizziet intensità meta wieħed meta wieħed jinvesti f'Londra Brussell jew Lussemburgu. Jiena għadni qed nirċivi kommenti u ġa anticipajt ftit mill-interlokaturi tiegħi mill partit interessati aħna qed nirflettu dwar il-possibiltajiet li niftħu il-possibilità għal ċertajnuna kompatibli għall-investaturi eh, kumpanniji li investu f'raġuni ċe, ġifiri li ma jistawx jiġu inklużi f'dawn il-linji gwidi settorali li għamet referenza li għamet sakemm ikun hemm esternalitajiet pozittivi u maċari nħabar jissir investiment din ir-raġun. U aħna qed nirriflettu dwar diversi alternativi. Waħda hija li tkun kompatibbli, l-investiment ikun kompatibbli jekk ikun hemm l-effett ta' inċentiv huwa reali, imma dawn huma kollha possibilitat li aħna qed nirriflettu fuqhom. Imma jien nixtieq ngħidilkom Naqbel ma'kom kollha li għamiltu referenza għall-SMEs. Għal dawk li verament għandhom beneficju minn dan l l-għajnuna li l-effett ta' ta' din lajnuna i ħaġa li għandha x'taqsam mal-SMEs. Jiġifieri l-intrapriżi żgħar u medi, speċjalment b'inizjattivi ġodda. U evidentement, meta għatkelmu dwar inizjattivi ġodda tibda bħaġa zaħira, u mbagħad jekk ikollha suċċess eh, tikber bil-merti tagħha. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Jiena ma neskludix li jkun hemm eh, ċerta possibilitajiet għal kumpaniji kbar skont kriterji eh, esiġenti, imma l darba raġuni nirrepeti li naħseb li aħna qed noħolqu qafas eh, għax aħna rridu ninkoraġixxu li jkun hemm intrapriżis żgħar u medji jew investituri li jħolqu attivitajiet ġodda u impjegi ġodda u mhux biss jitraduċu eh, jew spostaw attività minna tal-Unjoni Ewropea naħa oħra. Jien għalhekk ħadd nota ta' dak kollu li inti dwar il-bżonn li wieħed jikkonsidra l-estensjoni minn ħamsa għal 10 snin li tkun impossibbli li wieħed jisposta minn naħa l-oħra. Kumpanija ġifieri tkun irċivit għajnuna tal-istat jekk huma ovvjament evident dejjem impossibilità li jagħtu l-flus lura. Imma aħna ħankom nirriflettu fuq da. Jiena ma nifhimx eżattament għaliex ftit hemm fostkom minn li qalu li hemm ċerta trattament negattiv għal dawk il-reġuni periferiċi għal dawn u ma għawek iġu trattati sew tajjeb ħafna u ma nistax nagħti li f'dan it-tekst il-ġdid jkun hemm xi tibdil. Lura Meta tqabbel trattament li kwaħna konna natu għal zoni ultraperiferiċi fil-linji ġodda meta tqabbilhom ma' trattament li jirċevu fil-preżent. t-tip. Um, imma lebda xej li jindika li jem li għet immorru l-ura. U raġuni fil-frontiera dan huwa l-aħħar Trattament ta' dawk ir-raġuni qegħdin fil-frontiera in f'żoni industrijali li huma industrializzati sew imma li għedin fil-reġuni, għedin fil-frontiera ma' stat membru oħra fej hemm intensitajiet kbar. Din ir-regola ta' ta' differenza ta' 15 fil-mija eh, eh, Iżjed jiena niskurak li nafa l-proposta tiegħi. Edha fil-proposta tagħna, jekk inti tiżid dan il-differenza jien ngħid le hemm 15% fil-mija u edha fil-proposta tagħna u din fil-każ ta' reġuni tagħkom. Jew inkella fil-każ ta' ċerta raġuni li qegħdin fuq il-frontieri oħrajn il-differenza nħabba l-modifiki li jsir fil-intensitajiet ta' jnuna tkun iżjed baxxa. Bidif kondizzjoni waħda. Dan jfisser li l-autoritajiet tal-Stati membri jinklud dawn ir-reġuni tal-frontiera fil-mappa nazzjonali għandhom lok biex jkunu jistaw jimmanubraw imma jina nemmen fil-prinċipju ta' sussidjarita, jina nemmen fil-prinċipju ta' sussidjarita, ma naħsibx li direttur ġenerali u l-Kommissarju fi Brussel għandu jiddeċidi fuq dwar kollox fil-kontest eh, fil-ħajja ta' reġuni tagħna u sottoreġuni tagħna u wara ħaġa tiddependi fuq l-awtoritajiet fil-Ġermanja, fl-Awstrija u f'postati membri oħra u fil-linji gwida preżenti Hemm disa stati membri li użaw il-possibilità meta kienu qed jabbozzaw il-mappa nazzjonali biex jinkludu ċerta reġuni mm, tal-frontiera. Jekk awtoritajiet federali flimkien mal-ftehim tal-Lander fl-Awstrija jew fil-Ġermanja jiddeċidu hekk, allura il-differenza massimu tkun 15% u forsi f'ċerta każijiet anki inqas. Grazzi. Grazie, għavna komissarju. Ekna, nala il-seduta tal-lum. Il-Pollak, il-laqa li jmiss, il-seduta li jmiss tunada, l-erba. 17 ta' april, mid-disa l-qoddim, un bad mid-tita ta' orsinar. L-agenda ġiet